kien u b'mod tajjeb kontra il-frodi. Jiena nistan inwedkom li indeterminat li naħdem fuq dan kollu. So colleague, the debate is closed. Grazie. Id-dibattitu għamalu u se nivvutaw fuq dan is-suġġett għadha f'nofsinhar. Issa isser niddiskutu is-saħħa tal-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 kumitat kompetenti prezentat komunikazzjoni eccellenti u dokumenti għajwa bazat fuq propju fuq il-kontribut tagħhom jiena żviluppajtu ftit iktar. Ħafna proposti konkreti li fih dan ir-rapport nixtieq li l-Kommissjoni tkun tista' om, anke l-Istati membri u anke l-operaturi fil-qasam ta' trobbija tan-naħal. Mhux hawnhekk qed nitkellmu biss dwar produzzjoni tal-asel imma wkoll dwar l-importazzjoni tad dakkira settur agrikoli kollu kemm huwa l ħarsien tal-biodiversità. Iridu naħsbu illi 85% tal-kulturi huwa possibbli biss minħabba in-naħal u il-dakkara. il dakkara għalhekk dan is-settur ta' trobbija tan-naħal huwa wieħed importanti ħafna fil-ħarsien tal-ambjent u anke għall-produzzjoni ta' prodotti li huma tajbin u bżonjużi għal kulħadd. Eżis kollegi, il-problema hija li għal xirin ta' snin eh, ilhom neqsin mediċini il-kumpaniji farmaceutiċi m'għandhomx interess li joqogħdu jiżviluppaw mediċini ġodda u s-settur ta' trobbija ta' naħal minn naħal oħra mandux flus bizzejiet biex jiffinanzja l-izvilup ta' mediċini eh, favur il-naħal. Dinja e, din hija situazzjoni li la dejja ħafna snin jekk aħna ma nistax intervjenu bil-fondi tal-komunità mela din il-kriżi li bħalissa qiegħda tolqod dan is-settur madwar id-dinja mhux se noħorġu minna. Problema oħra kbira hija li dan is-settur mhux organizzat biżejjed m'hemmx informazzjoni u statistika affidabbli studji fuq il-numru ta' persuni li rabbu il-naħal fuq kif qegħdin imutu n-naħal, eċetera, ġifieri jekk fuq livell tal-istati membri u dak Ewropew hemm bżonn li jkollna formazzjoni affidabbli. Problema oħra hija il-taħriġ professjonali ta' dawk li rabbu n-naħal Huwa importanti illi fl-Istati membri jkun organizzat taħriġ obbligatorju għal dawn in-nies li jrabbu n-naħal. Ħaġa oħra li irrid ngħid tirrigwarda l-effett ta' prodotti fitosanitarji fuq is-saħħa tan-naħal ċerti agrikolturi li jridu jisolvu kollox bil-pesticidi u prodotti fitosanitarji u jiena ma naqbilx dan għanna nużawhom ftit kemm jista' jkun. Jiddispjaċini li ċerti oqsma u setat ma permettewx li f'dan ir-rapport ninkludu ukoll l-isem ta' dawk il-prodotti fitosanitarji li għamlu ħafna ħsara b'mod partikolari u huma il-prinċipji attivi ta' dawn il-prodotti illi jistaw ikunu sostitwiti minn prinċipji attivi li għamlu inqas ħsara. Ejja per eżempju natu eżempju ta' dawk li huma msejħa nikotinoidi dawn huma prinċipji attivi li għandhom jistgħu jkunu sostitwiti minn prodotti li għamlu inqas ħsara għall-ambjent prinċipji attivi illi warbu mis-suq darba dejjem dawk li jagħmlu iktar ħsara jiena nistieden lill-Kummissjoni biex temenda id-direttiva dwar l-asel għaliex hawnhekk m'hemmx biżej definizzjoni ċari biżejjed tal-kwalità tal-asel Għalhekk huwa iktar faċli li wieħed jagħmel eh, asel li ma jkunx tassew ġenwin u aħna ma nistgħu nagħmlu xejn kontra din l-attività kriminali din hija problema għal dawk il-pajjiżi illi Eh, jesportaw il-asel. Barra minnek għal dak li jigwarda organizmi ġenetikament modifikati, anki għawnek nitkelmu ħafna dwar dan dak li huma perikolużi, dak li mumiex, jina nistieden il-Komissjoni fl-axħar li tniedi studju xjentifiku serju u oġġettiv għaliex din mhix kwestjoni ta' eh, x'jaqbel u x'ma jaqbel, xi kwestjoni xjentifika u l-istudji ta' dan it-tip huma neqsin. Mbagħad dwar l-antibiotiċi na nixtieq nitlob lil sur Kummissarju biex jirregolamenta l-użu tagħhom madwar l-Ewropa fil-każ tal-laħan pereżempju hemm livelli massimi ta' eh, kemm jistgħu jintużaw antibiotiċi Eh, f'dawn li fil-laħam, imma aħna niklu iktar laħam mill-asel u fil-asel u fil-qasam tal-asel bżonn li kollem dawn il-livelli u koll. Biex konkludi Albert Einstein darba qalu jiena kont ħas naħseb li qed jeżaġera li kiku il-naħal kellu jisparixxi eh, mid-dinja, eh, kien wara erba' snin tisparixxi wkoll l-umanità. Issa tafu u forsi tifmu xenu l-impatt ta' din il-formula ġifir l-impatt tal-apikoltura fuq il-bniedem u fuq iż-żamma tal-biodiversità. Għalhekk għabbażi ta' dan jew nqisu dawn l-affarijiet u nqisu wkoll il-parir li tagħna Albert Einstein. Grazzi. Grazzi. Issa ser ngħaddi l-kelma li għadhom ma tkellmux illejla. Għanna u wis nies li jixtiequ jitkellmu se nibdew bis-Sur Kelly. Kif qalu kelli oħrajn dan huwa suġġett ferm importanti u rridu nindunaw kemm importanti. Ċertament jista' ninduna kemm kien importanti din is-suġġett u dak li qal huwa ta' min nenfasizzawh għaliex jekk 85% tal-ispeċi dependu fuq id-dakkir għal dastant Einstein kellu raġun. Hemm kwistjonijiet oħrajn li rridu jiġu analizzati. Xaġa li kienet ta' suċċess ġewwa l-Irlanda kienet l speċi tal ehm, tal ta' dawn in-naħal eh, u importanti ħafna li nippreservaw il-purezza ta' dawn in-naħal. Anka fir-rigward tal-ekonomija, eh, jekk inti tqis l-importanza tal- tal-għasel bħala parti minn dieta stabli din hija xi ħaġa ovvjament li ser ittejjeb is-sitwazzjoni kollha. Grazzi ħafna issa ngħaddu il-kelma eh, lis-Sinjura Regner. Grazzi ħafna, eh, Sur President, il-fatt li il-kwistjoni tas-saħħa tal-naħal fi żmien ta' kriżi miex l-interess ta' kulħadd huwa e, approċċ ħażin. Einstein qal li wara li erba snin wara li jmutu n-naħal aħna mutu wkoll. In-naħal jaffettwaw l-agrikoltura produzzjoni tal-ikel iż-żamma tal-biodiversità u wkoll il-ħajja tagħna stess Ġewwa l-Awstrija aħna qed naraw li l-naħa li timutu brata ta' 30% rridu nagħmlu riċerka dwar dan biex bekk inkunu nistgħu eh, insaħħu dawn ir-riċerki u l-istudji. Iżda dan mhux l-unika ħaġa li rridu nagħmlu rridu konna mekkaniżmi tajbin u effiċenti eh, permezz ta' proċeduri għal l-apikultura u nqisu wkoll il-problema tal-pestiċidi hemm l-agrikoltura moderna li tagħmel effett fuq eh, naħal għal daqstant iridu ntejbu r-riċerka tagħna għal prevenzjoni u wkoll għal mm, mediċini effettivi u standardizzati ġewwa l-Istati membri u nqisu wkoll alternattivi għal insettiċidi eh, kimiċi. Is-sur Ejhud, grazzi. Grazzi, President għana il-koll naqblu dwar l-importanza ta' naħal. Meta rajt dan il-rapport, ma rajt lebda kritika eh, dwar kif aħna eh, in għanna l-agrikoltura moderna l-lum. Aħna nafu li l-problema ġeja mill-industrija. L-alternativa eh, tista' tinvolvi kritika kbira ħafna u jekk inqisu l-prinċipju ta' prekawzjoni, per eżempju, in kutina jtiridu jitneħew mis-suq għaliex rew li dawn għandhom rwol negattiv ħafna anka eh, xejjeġ ġendikament modifikati Eh, issa qed eh, napplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni. U importanti ħafna li l mudell tal-agrikoltura tagħna jinbidel ikonna inqas uh, eh, uċo tarraba ta' monokultura u din hija l-unika ħaġa kif nistgħu nsolvu din il-problema. Grazzi. Issa nagħtu Sur Stevens. Grazzi ħafna President il-Orti tal-Ġustizja Ewropea deċidiet ġewwa Settembru li l-asel kollu irriti ikollu t-tikettar li jgħid li dan il-prodott fih il polin Kulħadd jaf li lasel fih dan il din labra ta' dakkir, ovvjament, Eh, issa qegħdin niġġieldu kontra mart tal u ċertu eh, disorders oħrajn aħna edin inna nittrattaw f'dan il-parlament għal xur twar regolamentazzjoni tal-informazzjoni tal-konsumatur li titratta l-etikettar. Mumiex fidejn l-imħalfin li jihdu din id-deċizjoni, aħna l-leġizlaturi li nieħdu din nieħdu din id-deċizjoni. Għal daqstant, inħedġeġ l-imħalfin li jamlu bener kbir fuq il- fuq il-bini tagħhom. Grazie President. Is-Sur Ferreira. Il-falliment ta' dawn il-kolonji ta' naħa li problema kbira ħafna. Irridu nsibu soluzzjoni li tagħmel sens. Irridu nżommu f'moħħna li din ma żolqoġ biss speċi domestika ta' żdaw kol popolazzjonijiet eh, slavaċ tal-naħal. Eh, Irridu naraw xnu ma' rekord prekursjonijiet fuq termini ekoloġiċi. agrikoltura intensiva, monokultura, b'użu oli ħafna ta' kimiċi pestiċidi, l-użu tal-GMOs minar ma l-użu tal-prinċipju tal-prekawzjoni. Minar dawn, minar ċertu miżuri li għandhom jiġu adottati l-arkem jista' jkun projbizzjoni fuq ċertu prodotti u kol informazzjoni xjentifika u teknika lil eh, bdiewa. Eh, ser ikonna problemi, aħna rridu nibdu l-modelli produttivi li qed nużaw bħalissa u r-riforma tal-pak tista' tkun opportunità tajba ħafna biex nagħmlu dan kollu, grazzi. Grazzi il-kellima li miss hija is-Sinjura Pastra Neves. Grazzi ħafna, President, nixtieq nifraħ li rapporter u li xedaw rapporters tax-xogħol li għamlu. Iżda, nixtieq nenfasizza aspett importanti ħafna li jiena ma nistax nizzel fil-rapport minkejja l-isforzi tiegħi. Irridu nikkalkulaw l-effetti ħżiena ta' l-użu ta' sottospeċi barra mill-żona ta' distribuzzjoni tagħhom. Din bdiet madwar 50 sena ilu. U waslet għal ċertu kondizjonijiet tan-naħa li ma kinux adottaw ruħom għal evoluzzjoni. ċertu karatteristiċi bħal per eżempju produzzjoni tal-asel ġiet mażula kontrarju għal oħrajn li huma importanti ħafna għal eh, lajxin tagħhom. Bħal per eżempju eh, atteġġament difensiv min-naħa tagħhom. Dan wassal għal sottospeċi esterni eh, u dawn waslu għal telf tal-popolazzjoni lokali ta' ċertu naħal. Għal daqstant il-Kummissjoni se tagħmel xi ħaġa dwar din il-prassi li għatant perikoluża. Is-Sinjora Merkis jgħad kelima li jmiss. Grazzi President, ser nżomm fil-qosor. Jiena nappoġġa riżoluzzjoni alternattiva li ser nivutaw fuqha għada. Għaliex? Aħna nispjegaw x'in il-fertilità li t-tfal tagħna. Nibdew bla safar iżda e, mhux ser inkunu nistgħu nispjegaw kif taħdem is-sistema tan-naħal għal ser jispiċċaw. Ser nitilfu wkoll il-kwistjoni agrikola u l produzzjoni tal-ikel jekk dan iseħħ. Għal sant aħna qegħdin niblu n-natura b'mod fundamentali. Qegħdin nagħmlu l-affarijiet b'mod ħażin qed nippermettu li l-agrikoltur il-bdewa jużaw wis pestiċidi qed ikollna monokulturi wis intensivi bil-mod ta' kif aħna nitrattaw l-agrikoltura ta' u morru lura għall-agrikoltura morru lura għall safar u naħal. Is-sur Bronz hekk jogħġbok. In-naħal bħal Roma huma għandhom spiritu ħieles il-naħal ma jinteressom xwis minn fej ġej ġej għal-abra ta' dakir tagħhom. Saqsjom xjazbu dwar dan mill-GMOs u affarijiet jekk aħna rridu ninsistu li dwar il-manifatturi u il-prodotti u nkunu nafu fej ġej is-sors, pereżempju ta' ċertu matal, għal dastant dawn se jriduna li din hija xi ħaġa diskriminatorja u se ripoġġu lil manifatturi u lil Roma jispiċċaw bla xogħol. Dak li huwa minnu għal Roma huwa minnu għan-naħal. Ovvjament, dan se jwassal għal telf ta' negozju, grazie. Thank you. And our last speaker will be Madam McGuinness. Grazie la ħar ma jas-Sinjura McGuinness. Grazzi Presidentu, grazie li rapporteri jina kont li preferi kiku dan il-rapport kien dwar il-naħal, il-naħal tal-asel u kol naħal il-naħal kbir. Qabel, ma kulħadd il konklużjoni tiegħu dwar ir-raġuni ta' din il-problema dan ir-rapport fil-fatt jitratta nuqqas ta' eh, informazzjoni eh, ta' min jorbot fuq dwar il-kwistjoni tal-naħal tal-asel, etc. U li għanna bżon sistema effettiva li tatina informazzjoni tajba bizzejet li nistaw naħdmu minna. Din hija ġeferm ferm importanti il-kwistjoni tal-pestiċidi li huma li hija problema għandha tiġi analizzata. Iżda il-problema li l-bdiewa għandhom jużaw ftit jew wis eh, Eh, għandha tiġi regolamentata permezz tal eh, leġiżlazzjoni għall-użu sostenibbli tal-pestiċidi u din għandha tiġi rikonoxxuta. Jiena naċċetta li fir-rigward tal-abitat l-insetti kollha għandhom eh, bżon zona xirqa għalihom kif għal kollega tiegħi jiena ah, għamilt ettari għal uh, għannaħar u ħadmet, ħadmet inna kbir jinsapem u ukoll u għal san dawn il-miżuri jistgħu jiġu adottati fil-politika tagħna li se nappoġġa grazzi. Grazzi Signora McKinnis, issa se ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Dalli. Thank you, Mr. President. Grazzi President, membri onorevoli. Jiena grat li ħafna avvenimenti u diskussjonijiet eh, saru din is-sena fil-Parlament Ewropew, fil-Kunsill, etc. Wara il-komunikat tal-Kummissjoni fuq is-saħħa tal naħa l Diċembru li għadda dan juri li il-komunikat kien wieħed importanti ħafna biex ikun hemm eh, eh, iktar ehm, idea aktar ċara dwar din kwistjoni. L-assessjar tagħna huwa validu s-saħħa tan-naħal hija milquta minn ħafna fatturi waqt li llum ix-xjenza għadha ma determinax eżattament ir-raġunijiet għalfejn qed jintilfu daqshekk naħal. Jiena nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi għax-xogħol eċċellenti ta' rapporter is-sur ta' Bajdi li produċa rapport bilanċjat fuq din il-kwistjoni tant komplessa il-kwistjonijiet eh, li affettwaw is-saħħa tal- naħal jidru fil-rapport. Fortunatament aħna naqblu li ma hemmx rimedju ta' malajr u faċli u soluzzjoni waħda. Iżda huwa ċar li l-sforzi tagħna ta' riċerka għandhom jiġu maġla u aħna ser noqogħdu attenti għal dan għall-għażla ta' programmi ta' riċerka fil-futur. Aħna nistgħu wkoll tejbu dawk l-elementi li huma l-iktar influenza. Eh, Il-Kummissjoni għamlet ċertu azzjonijiet għawleni bħal per eżempju il-laboratorju ta' referenza għas saħħa tal-naħar u kontribut iħor minnaħat tal-Unjoni Ewropea għal finanzjament tal-programm tal-apikultura nazzjonali. Jiena nappoġġa, napprezza il-rapport tal-Parlament ta' dawn l-inizjattivi ittieħdu azzjonijiet oħrajn il-rapport tal-Parlament ovvjament hija tina fuq xiex naħsbu għal dawn il-kwistjonijiet Flimkien ma' punti oħrajn importanti, jena nassigurakom membri onorevoli se nanalizzaw suġġerimenti ta'kom bir-reqqa. Jena fiduċjus li l-azzjoni tagħna ser twassalna biex ikunu f'pożizzjoni aħjar biex naslu għal strateġiji tajbin, aħjar strateġiji nixtieq fakkarkom però li l-Kummissjoni għandha rizorsi limitati l-istati membri u l-stakeholders għandhom rwol importanti ħafna dan jista' jfisser pereżempju iktar investiment għall-iżvilupp fissu għal medicina veterinarja. L-Stati membri u organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati jistaw it-table prassi tal-apikultura jiffaċilitaw dialogu bejn mm, il-produtturi u dawk li jirrabbu n-naħal u jgħaddu kol informazzjoni li dawk li jirrabbu l naħal għal darboħra nixtieq ngħid li jiena napprezza ħafna il rapport tant utli tal-Parlament u nħares il qoddim li namlu iktar progress fuq din il-kwistjoni tant importanti. Grazzi. I thank you, Commissioner. Grazzi, Kommissarju, dan id-dibattitu u għamalu u kif ser ġara f'każijiet oħrajn il-vot ser jitseħ għadha f'nofsinhar, ser jittieħed għadha f'nofsinhar. Our next item on the agenda. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa